Társaim, folytatjuk a munkát. Mela, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jan komplu bl-agenda tagħna. L-ewwel nixtieq eh, nagħtikom xi informazzjoni għat legali li tajn fih dan il-Kumitat Emi u li trast il-proposta tiegħu l-bira għan skadenza ta' 24 sija ħadd ma' qajjem oġġezzjonijiet u għalhekk skont artiklu 6 sejt naċċettaw Snaċċettaw kif inhi għada f 20 ta' Mejju 2015 l-erba dan ser nħabruħ bħala parti mid-dokument li ser jitqasmu l membri ngħaddu għall-punt li jmiss. Il-punt li jmiss huwa dibattitu konġunt dwar il-ħasil tal-flus. L-ewwel għandna rakkomandazzjoni għattina tieni